u rappresentantoli tal-Unjoni għal affarijiet barranin u politika tas sikurtà fuq il-proċess elettorali f'Haiti. U fisem il-Kommissjoni għannom tal-Viċi President għanna l kummissarju Kretu. Allora, signora Kretu, e, inti il mikrofonu fidek. Ah, so, uh, dear Chairwoman Adina Valen, Uh, uh, Ministru Kenders, membri onorevoli, President, fisem il-rappresentantoli, jina nilqa l-opportunità li niġi għawnek biex niddiskutu l-IT u il-krizi politika istituzjonali tal-pajis. Is-sitwazzjoni f'Ħajti qed tħassib u aħna nħossu li huwa ġustifikat illi aħna niddiskutu fuq din il-kwistjoni l-lum. il kwistjoni l lum il il-posponiment dije ta' tini round ta' elezzjonijiet prezidenziali oriġinarjament iskala tkun fis-27 ta' Deċembru u u għambat wara l-24 ta' jannar bdiet fazi ta' instabilità u ta' vakum ta' vojt istituzjonali U qed jieċħat l poplu mid-drittijiet tagħhom. U mbagħad hemm ta' fiduċa u l-istituzzjonijiet tal-IT e u l-preparazzjoni ta' tini round ta' elezzjonijiet seħew f'ambjent polarizzat, karatterizzat eh, situazzjoni ta' frodi elettorali minn ħafna persuni. Il-Kunsill elettorali li kellu eh, hija faċċa anki il- Eh, ħafna ħafna kandidati li riżenjaw u kien hemm anki xi violenza u mitu xi persuni u l-votazzjoni kellha tiġi posposta. U jiena nixtieq ngħid li din is-sitwazzjoni qiegħda toħloq speċjalment f'pajjiż bħal Ħajti illi eh, huwa pajjiż fqir ħafna u vulnerabilitajiet oħrajn. Din il-kriżi tista' timmina eh, l-isforzi u r-riżultati illi inkisbu wara il-terremot dizastrus tal-2010. Dawn ir-riżultati wkoll ġew inkisbu grazzi għal kontribuzzjonijiet importanti tal-Unjoni Ewropea lejn l-iżvilupp ta' dan il-pajis. Aħna baħatna missjoni ta' osservazzjoni eh, f'Lulju mm, taħt il-gwida ta' Sur Valeriano u uh, eh, ma taw eh, servizz kbir għall-IT u għamlu ħidma tagħhom u analiżi eh, professjonali. Il-missjoni eh, rapportaw eh, u ikkonkludew li ma kienx hemm frodi prinċipali fil-25 ta' Ottubru u illi il-riżultati tal-elezzjonijiet kienu sostanzjalment korretti Però, sfortunatament, il-kandidati li ma ġewx eh, ma rebħux fl-ewwel round tal-elezzjoni ma aċċettawx ir-riżultat u mhuwiex qed jakkużaw il-ħadd ta' frodi ma' siċċa u nuqqas ta' fiduċja tal pubblik tal-opinjoni pubblika u dan wasal għal paralizi il-Haitjani mhux qed jeżerċitaw drittijiet politiċi tagħhom. U għal din raġuni mhux se jkun hemm president sa seba ta' frar il u il-President Martelli skont il-Kostruzzjoni se jirriżenja. Il-Kostituzzjoni ma prevedeħx da, però natural, imma naturalment eh, għanda kondizjoniet eh, għal sistemi ta' emerġenza. Hemm negozjati attualment għaddejjin fl-Haiti aħna kollha qegħdin insegu l-iżviluppi mill-qrib u l-Organizzazzjoni tal-Istati Amerikani u missjoni speċjali u missjoni anki eh, oħra mill-Komunità tal-Istati tal-Amerika Latina u Karibew u nittamaw li se jkun hemm kunsens eh, biex ikun hemm konklużjoni biex biex Ir-rida tal-poplu tal-Haitian iwasal għal eh, konklużjoni. Il-missjoni għal dastant kienet valida ħafna. Hemm riskju, però illi ma jintlaħax il-ftajim u illi gvern ta' transizjoni u bat se jkollu jaffaċċa kwistjoni ta' leġittimità u dan se jkollu konsegwenzi gravi għal eh, demokrazija u għal kostituzzjoni. L-Unjoni Ewropea hija msieħel tal-Ħajti u aħna nappellaw għal partit kollha interessati li ma jagħmlux violenza u jużaw l-responsabilità politika b'mod demokratiku. Il-demokrazija hija importanti għal iżvilupp sostenibbli u jiena nħares qudiem nisma l-opinjonijiet tal-membri onorevoli u nirringrazzjakom tal-attenzjoni. Thank you, Commissioner. Now we start the debate with representatives of Tajjeb, mela nibdew bir-rappresentanti tal-gruppi politiċi, issa, issa xtir għazewċ minuti għannom tal-PPE. Grazzi, eh, Signor President, eh, Sinjora Komissarja Lawanet, eh, nishtiq nifraħ li Sinjora Valenziano, kollegi kolla li ħadu sem f'din il-missjoni elettorali f'Ajti, u li għarfu li l-affarijiet saru kif suppost, nixtieq nfaħħarhom għal ħidmietom mela li eh, kienu ta' kontribuzzi u għal proċess elettorali ma wkoll ħabtu wiċċhom ħafna problemi. Għaliex eh, nafu, nafu eh, il-kontest li fi li fihom saru Pero tal-inqas elezzjonijiet infushom kienu ġusti kollox ġi eh, rispettat u anki rieda tal-poplu ta' Haiti ġiet rispettata. Naħseb li eh, il-PP iħoss e li għandu jaċċetta r-riżultati tal-ewwel round u kemm jista' jkun nadwa għatil round ħalli ħajti kollom president eh, li jekk jrid jħu is-sur Martelli. Jiena nixtieq appella lil eh, gruppi politiċi kollha, dialogu politiku biex eh, ikun hemm paċi eh, u kalma f'dan il-pajjiż li tassew jeħtieġhom. Għaliex nhar is-seba' ta' frar il-mandat tal-President ta' ħajskadi. Ħajti hija waħda mill-ifqar pajjiżi fid-dinja fl-2010. Is-sitwazzjoni marret ferm allar minħabba terremot Ġviri, ma nasibx li xaħġa tajba li jkun situazzjoni fejn ma jkun hemm l-ebda awtorità dan il-pajjiż. Rridu ngħinuhom biex kollhom tranzizzjoni politika u biex kollhom eh, tkabbir u żvilupp u bekk irdu eh, il-faqar darba Issa Sinjura Valenzjano. L-ewwel li rrid nagħmel huwa li nikkonferma l-impenn Ewropew mal-poplu tal-Ħajiti u l-istituzzjonijiet istituzzjonali tagħha. Jiġifieri il-solidarieta ċittadini tal-Unjoni Ewropea ma dan il pajjiż li tant bata. Għalhekk l ewwel impenn li aħna ħadna ma ħajjiti huwa dan it-tieni net jiena kelli l-onur illi nimxi ma' grupp ta' professjonisti kbar illi għamlu bieċa xogħol eccellenti fil-segwitu tal-proċess elettorali illi uh, eh, zbija xiftit pajiti il-kollegi kolla jistaw serħu moħħom jistaw jikonsultaw il-websajt tana biex jaraw li aħna nistaw naffirmaw l-ewel round tal-elezzjonijiet fil-ħajjiti żgur kienu l-elezzjonijiet l-iktar trasparenti u l-inqas violenti minn dak li qatt eh, kienem f'ħajjiti tul l-istorja tagħha. U nistaw nikkonfermaw ukoll li riżultat tal-ewel round tal-elezzjonijiet setaw iwaslu għal tieni round. Issa f'dal moment hemm kriżi istituzzjonali f'Ħajti hemm dan l-impass politiku illi irridu jsolvu biss il-poplu ta' Ħajti u mal-awtoritajiet u l-poplu ta' Ħajti illi irridu jsolvu dan l-impass kbir li qegħdin fih kif qalet l-Onorevoli Kretu. Dan l-impass in-nies ta' ħajti iridu jsolvuh, jalla jsir permezz ta' dialogu u il-konsens imma rakkomandazzjoni umli min-naħa tagħna li hija bbażata fuq xogħol serju u disciplinat u li għandha ssir it-tieni round tal-elezzjonijiet f'Ħajti tkun l-iktar ħaġa leġittima li nistgħu nagħmlu aħna eh, nittamaw illi il-poplu ta' Haiti se jsibu soluzzjoni u nittamaw illi jekk dan it-tieni round iseħħ ikun hemm eh, missjoni minnaħa tal-Unjoni Ewropea biex tixet għal dan kollu. Grazzi. Qabel ma nibda jena u koll nishti nirringrazzja il- tim ta' persuni li tant ħadmu f'ħajti biex joħorġu b'dan ir-rapport u anke lil Elena għal xogħol tagħha il kollaborazzjoni tagħha il koordinazzjoni ma' dan it-tim tal-Parlament imma bħala responsabli tal-missjoni ta' osservazzjoni tal-Parlament Ewropew fl-elezzjonijiet ta' Ħajiti naħseb illi il-kontribut tagħna bħala l-Unjoni Ewropea huwa li nwaslu għat-tieni round ta' elezzjonijiet li ġew sospiżi fl-24 ta' Jannar sabiex jiġi elett persuni meta dan il-proċess jinala mod demokratiku nkunu nistaw un-bat nimxu il-qoddim wara li jitla Michel Martelli unbat nkunu nistaw u koll eh, jikun jista jinħatar Prim Ministru mella kienem l ewwel round tal-elezzjonijiet bil-kalma u ma kienxem eh, violenza rajna li kien hemm problemi bħal ftit parteċipazzjoni, leġislazzjoni diskriminatorja u anke kontroll ġurisdizzjonali li jista' jkun aħjar imma kemm il-25 ta' ottubru u anki l-elezzjonijiet xorta waħda u illi l-demokrazija fil-pajjiż imxiet il-qoddim lajiti u għawihet mill-ifqar pajjiżi tal-pjaneta u il-ċittadini għandhom bżon illi jimxu l-qoddim għandhom bżon illi jħarlu l-uġieħ u l simil il-qalb warajom u jibdewa iħadnu it-tama għaliex din hija soċjetà illi qed tipprova tħalli li modi tagħha warajja u timxil l qudiem iċ-ċittadini għandha bżonn raġuni biex tħoss illi għandhom il-futur tagħhom f'idejhom u iridu jaraw illi l-voti tagħhom isservu għal xi ħaġa. It-tfal illi ħarsu lejna b'kurżità, iż-żgħażagħ u l-adulti li jridu jaraw eh, aħna fil-Parlament Ewropew x'namlu jistħu ilhom din l-opportunità, jistħu ilhom istituzzjonijiet demokratiċi biex javvanzaw il-qoddim dawn in-nies għandhom bżonn ikollhom l-opportunità illi jeleġġu il-gvern tagħhom isaħħu l stat ta' dritt u jilħqu il-konsensus illi għandu bżonn dan il-pajjiż. Madam Vergia, and one minute and a half. Signora Vergias, għal-minuta u nofsa, iva, dawn eh, l-elezzjonijiet għal darbohret narawan post-posti eh, is-sitwazzjoni politika ta' sew ta' tħassib f'dan il-pajis. Il-binija ta' demokrazija stabli miex xibiċa xogħol faċli hawnhekk il-poplu ta' Ħajti għadbaqlu ħafna nafu l ħanar 25 ta' Ottubru eh, minn dan proċess eh, grazzi tal-appoġġ ta' kulħadd nafu eh, madana kollu illi il-livellu ta' sessjonijiet ġifiri iktar minn 70% ma dan kollu jidiskredita dan il-proċess ħafna minnu huwa eh, dovut eh, għal fatt li eh, hemm faqar rampanti wieħed mill-ifqar pajjiżi tal-kontinent u fid-dinja. Iżda mhux suppost il-każ era li huwa wieħed mill-iktar li għand pajjiż għani f'dak li għandu xaqsam il-biedja imma insomma wieħed biżejjed illi eh, jieħu toroq ta' pora Pranz biex naraw naqra illi fil-fatt l-għana ta' dan il-pajis miex mqasma kif suppost eh, hemm ħafna problemi illi sfortunatament jolqtu lil dan il-poplu eh, nishtiq nirringrazzja ma dan ukoll daw kollha li għamlu possibbli dan il-proċess kredibli ejja niprovaw noħorġu minn dal-izblok sinar President rridu eh, nwaqfu dak li tiġi f'Ħajti, eh, partikolarment eh, wara dak illi ġara nar nara ħamsa ta' frar, partikolarment ġala darba jkun tala issur marteli. Naħseb li nikontribixxu biex dan pajis jaqbad triq il-qoddim huwa id-mirtana, sur koraw. Grazie, President. u koll, suppost kelli inkun membru ta' din il-missjoni elettorali li ġiet ikkanċellata u naqbel ma dak li qalet il-President Valenziano fuq il u ta' riżultat tal-ewwel turno, tal-ewwel round. Eh, x'tistgħu ngħidu fuq l-Ħajti? Jekk f'Ħajti kien hemm il-faqar u ġuħ u violenza qabel it-terremot u wara terremot mħabba l-attenzjoni tal-Istati Uniti u tal-Europa għatem eh, il-ġuħ eh, violenza u korruzzjoni. Eh, Ija demokrazija fragili ħafna u rajniħdana f'dan il-periodu. Nistaw najdu illi terremot tal-2010 kien u kien business għal ħafna għaw soċessjoniet internazjonali politiċi u kienem Eh, anki eh, problemi eh, sospetti korruzzjoni. Il-kwestjoni e, e, e tal-ambjent a problema wkoll deforestazzjoni, arar, il- nitolbu l-Kommissjoni jekk verament nishtiqu xaħna u koll eh, eh, namlu xaħġa li, tibqa f'dan il-pajis. Grazzi. Is-sur Panzeri. <clears throat> Grazzi, President. Wara il-bidu tal-proċess elettorali fil-25 ta' ottubru illum lum flajti għanna instabilità politika qawwija li tista' taqret il-bilanċ ta' pajis li <clears throat> huwa wieħed mill-iktar foqra. Però nistgħu ngħidu minnu fih li l-missjoni elettorali tal-Unjoni Ewropea uriet li l-elezzjonijiet kienu, kienu regolari u kien hemm inċidenti żgħar ħafna u kienu qed jirrispettaw l-istandards internazzjonali u minkejja da hemm min ipprova eh, jiprova jajt notizji zbaljati fuq il-frodi eh, waqt l-elezzjonijiet politik tal-elezzjoniet politika. Eh, aħna osservajna flimkien ma' Signora Volenziano il-regolarità eh, tal-elezzjoniet. L-Unjoni Ewropea għandha tagħmel appell għall-operaturi kollha illi jridu jieħdu responsabilità tagħhom politika u reali fisem il-poplu biex iwaqfu il-sitwazzjoni politika u jirrispettaw ir-riżultati ta' Ottubru tal-elezzjoni. U bżon n-organizzaw kalendarju ġdid illi bazaw ruħom fuq lower round. U aħna nittamaw, komissarju, illi fuq din il-linja eh, il komissjoni Ewropea taħdem b'determinazzjoni, b'koerenza. Aħna kollha għandna id-dmir illi nejnu lil ħajti joħroġ lejn il-proċess demokratiku stabli biex jagħti eh, risposti għal problemi tal-pajjiż, il-kondizzjonijiet soċjali u ekonomiċi u biex inkunu nistgħu eh, nirranġaw il-ħsara li kien hemm inkludi anki t-terremot. Aħna għandna dmir importanti hawnhekk. Thank you, Mr. Panzeri. Next speaker, Madam Mizzi. Signora Mizzi. Grazie, Sir President. <clears throat> Għalkemm l-elezzjoni presidenzjali li saret f'Ottubru f'Ħajti kienet konsiderata mill-osservaturi tal-Unjoni Ewropea bħala waħda ġusta, xorta eventwalment inqara l-inkwiet u t-tieni round ġie pospost darbtejn għall 24 ta' Jannar. Bħala waħda mit-tim tal-Osservaturi tal-Parlament Ewropew għal monitoraġġ tat tieni round nixtieq ngħid biss x'diżastru u x'ħasra ta' pajjiż. inqas minn 48 siegħa qabel il-votazzjoni l-awtoritajiet elettorali sposponew l-elezzjoni għat-tielet darba iżda din id-darba għal perjodu indefinit fost oppożizzjoni bi protesti vjolenti ħruq ta' bini vetturi u qtil ta' nies. għal wieħed il pajjiżi l aktar fqar tad dinja bidla demokratika hija essenzjali għal politika stabbli u biex tirkupra l ekonomija. jekk le il miżerja ta' dan il poplu se tibqa' tikber aktar miżerja li sfortunatament ġiet ikkawżata minn politika ta' dittatorjat mill korruzzjoni nuqqas ta' edukazzjoni u nuqqas ta' saħħa nuqqas ta' direzzjoni u koll effetti ta' terremot devastanti ta' ftit snin ilu. u għalhekk importanti dan il pajjiż jirbaħ lura l fiduċja tal poplu iżda biex dan iseħħ huwa importanti li l vjolenza tieqaf minnu fih u l-partijiet involuti jinvolvu ruħhom fi proċess maħsub biex jaslu b'suċċess għal elezzjoni trasparenti u demokratika. l-unjoni ewropea tista' tgħin billi tawtorizza missjoni speċjali li tajn fazzjonijiet politiċi sabiex jinnegozjaw data ġdida għal elezzjonijiet tagħmel monitoraġġ tas-sitwazzjoni attwali biex jiġi evitat aktar vjolenza u tassisti sabiex tissolva l kriżi b'mod imminenti. Thank you. And the last speaker, Madam. Grazzi Salahar kellima, e signora Kienge. Grazzi, President. Anki jien ringrazzja l-Signora eh, Valenciano u l-kollegi kolla li ħadu sem f'din il-missjoni. Jiena koll kont membru ta' din il-missjoni tal-25 ta' Ottubru. U ħajti u għappajis li qed ibati ħafna bil-mod qed um, qed jirkupra mill-terremotu. Situazzjoni hija diffiċli ħafna l-pajjiż fi ħafna kontradizzjonijiet, però minkejja kollox eh, iridu uh, dritt tiegħu ta' elezzjonijiet demokratiċi u aħna għamilna b'mod li dana jsiru Grazzi għal preżenza tagħna l-elezzjonijiet fil-25 ta' Ottubru kienu regolari u mingħajr frodi fi klima ta' regolarità u rispett tal-liġijiet. Eh, kif qalu anki l-kollegi. Il-poplu laqana b'entużjażmu u bekk il-preżenza tagħna kienet iktar importanti. Eh, anki jekk kellhom ftit fiduċa fl-istituzzjonijiet lokali. Minn din l-elezzjoni il-poplu eh, ta' Haiti esprima żewġ kandidati. Aħna rridu narfu il-volontà popolari u rridu intemmu l-missjoni tagħna u niggarantixxu illi eh, mill-aktar kmini Haiti eh, ikolla istituzzjonijiet stabbli biex ikunu jistgħu joħorġu il-pajjiż mis situazzjoni prekarja illi ilhom żmien fiha. Il, eh, l-osservazzjoni elettorali tfisser ukoll promozzjoni ta' demokrazija, e konsolidament tal paċi u sikurtà. Iridu nagħtu kontinuità għal dan il-proċess li fl-opinjoni tagħna għadu ma ntemx. Grazie. Grazie naddu għal proċedura keġdija issa nibdew bis-sur Polċak. Grazzi eh, Signor Presidenti, naqbel ma dak li qalet il-Kummissarju. Wafat. Illi jekk hemm kriżi istituzzjonali f'pajjiż minħabba l-fatt li wieħed mill-kandidati ma rispettax l-elezzjonijiet, l-eżitu tagħhom allura ovvjament il-pajjiż jispiċċa f'ġen totali u din mhijiex sitwazzjoni li wieħed jista' jsolvi billi l-nis ta' dan il-pajis waħedhom jgħatfu għarrasom rashom karaw. Ma nafx eh, xi suġġerixxa, imma insomma naħseb li rridu nagħmlu huwa li nimmotivaw in-nies li jipparteċipaw iktar fl-elezzjonijiet u biex ngħinu l-proċess ta' demokratizzazzjoni. Ma rridux eh, nagħtaw qalbna u nirtiraw. Grazzi ħafna bħala MP Grek jiena nixtieq nura solidarjetà tiegħi jgħid Sor Marjas. L-ewwel eh, nies li eh, rekonaxew eh, Greċja indipendenti fl 1980 kienu propja huma ma sfortunatament dak iż-żmien kienu meqjusa bħala parja huma fil-fat eh, nefqu flus kbar eh, għaxar darbit iktar milli eh, il-pajis seta jiflaħ mħafna sfruttament il-rizorsi mumiex maqsuma kif suppost, xi ħaġa li perpetra l ruha u għaddeja minn ġenerazzjoni għall-oħra. Issa, għanna l-elezzjonijiet eh, dawk ta' 25 ottubru ta' 2015, eh, situazzjoni għal darbuħra fejn eh, t-nafacċjaw sqa mem lebda lok li nħorġu minn din is-sitwazzjoni jekk ma jkunniex dialogu politiku biex jekk għal jrid noħorġu dan il-pajjiż mill-faqar u nqabduh it-triq ta' demokrazija. Grazzi. Meta f'jannar tal-2010 ħajti intlaqtet eh, minn dan eh, it-terremot terribli fejn mietu eh, madwar 200.000 ruħ, kulħadd wera solidarjetà, kulħadd wara kompassjoni u il-koll konna nafu illi dan kienu għet mill-ifqar pajizi tad-dinja li ilu jiex fil-kaos u l-korruzzjoni. Allora, aħna konna t-tamaw nara 25 ottubru t-sena li għaddiet illi ħajkun elezzjonijiet ġusti dejjem skont l servaturi li aħna bat, ġifieri konna tittamaw il proċess ġdid ta' stabilità kien ħajġi mniedi iżda sfortunatament dan ma ġrax l-Europa ma l-Europa kienet emmek fl-elezzjonijiet preċedenti hija batet l-osservaturi tagħha, allura aħna għandna nkomplu b'din il-ħidma għaliex huwa meħtieġ li nagħmlu hekk u għal mutan huwa id-dmir tagħna. Issa biex nagħla għandek kelma l kummissarju Krezzu. Grazzi ħafna, Sinjura President, Sews Kambju meħtieġ biex nirringrazzja lill membri kollha għall-interventi ċari tagħhom u għall-isforzi biex eh, nsibu zblok eh, għal din is-sitwazzjoni f'Ħajti. Ċertament suġġett eh, huwa wieħed dwar il-kriżi wara l-elezzjonijiet imma rrid ngħid u intom tafu il-kol probabbilment li aħna nipprovdu l-għajnuna tagħna għannies tal-ħajti u għet mill-lifqar pajjiżi tad-dinja għal snisħa issa partikolarment wara terremot, għet minn kull zewċ persuni fil-fat nistaw nejdu li ġimejun bximot. Minn dan il-debattitu jeni konkludi li aħna l-koll naqblu li nużaw il-diplomazija Ewropea u strumenti oħra li aħna għanna biex eh, kemm jista' jkun insolvu l-kriżi li għanna biex ikun hemm rispett ta' demokrazija u drittijiet tal-bnedem f'dan il-pajjiż. U permettu li nuri mill-ġdid l-apprezzamenti għajt għassem ta'kom eh, bħala osservaturi u tal-li zamejtu dan eh, bħala priorità fuq l-agenda internazzjonali ta'kom. Grazie ħafna, Senjura